ilu għaddej sentejn fuq dan ir-rapport. Mela il president qed jitkellem ħanif u għal ftit minuti sa xin jasal il-Kummissarju.